ġurnata l-agenda edha qoddimkom u se niflu ftit ftit. Għaw point of order. Punt ta' informazzjoni, Sur President, jiena nirringrazzjak tal-li eh, fraħtinna li eh, ġejna għawnek, imma wara kollox ma minna xejta barra minna għalix dan huwa xolna. Forsi Darboħra għan nista' ngħidilkom illi tamlinna eh, ħajjitna iktar faċli eh, billi tatuna l-informazzjoni f'waqta li twieġbu għal l-emails illi nibatulkom u li tatuna l-informazzjoni li nitolbukom forsi dawk li mhumiex hawnhekk setgħu kienu hawnhekk kieku kellhom informazzjoni aħjar. Eh, ma naħsibx li fimt jgħid il-President il-komment il president il komment il komment li għamilt inti kienet reazzjoni pozittiva daqstant ma tantx fimt. Imma ħalli nwarbu ftit dawn l-affarijiet għal-issa. Jiena nixtieq illi nitkellem ma dak is senjur hemmhekk. Ovvjament nafu li hemm problema bit-trasport, ħadd mu bibla hawnhekk, imma ma nistax nifhem għalfejn eh, dom tusa issa biex ħattu din id-deċiżjoni Wasanna hawnhekk għamilna ħafna spejjeż u wissa id-deċidejtu illi tikkanċellaw eh, l-ġurnata eh, xogħol eh, b'kapriċ. aħna da suppost għed huwa parlament u issa qed tajt li maħ nista' nivvotaw, nistgħu niddiskutu imma ma nivvotawx. U jiena naħseb il dawk il-persuni li qegħdin ħalsu t-taxxa fir-Renju Unit se mhux jihdu jieħdu gost qed naqsu s-servizzi nitkellmu dwar il-flus li rridu nifrankaw imma hawnhekk qed naħlu l-flus. Naħseb illi wasal iż-żmien illi dan il-post nagħlquh darba dejjem. Grazzi. Grazzi ħafna għal dawk il-kommenti. Jina dawn il-kommenti ta'kom kollha naħodhom bis-serjetà ħafna. Madana kollu il-gruppi politiċi kollha qablu mal-bidliet illi se nissuġġerilkom għal daqstant jiena nitlobkom illi issa eh, duru lejn l-agenda. Ja, dak vel forzi. Grazzi ħafna, Sur President. Iva, jena naħseb illi kienet deċiżjoni għalija li aħna postponu l-vot minħabba il-problemi għandhom xjaqsmu mal kworum kif ukoll distribuzzjoni ġeografika tal-membri li huma preżenti, però jena naħseb illi dawk il-punti li għedin fuq l-ġenda li għanna niddiskutu għanna nippruvaw niddiskutu għom ħalli forsi jirna nispiċċaw ġurnata qabel ħalli kulħadd ikun jista' jmur id-dar ġurnata qabel m'hemmx għalfejn nibqgħu sal-ħamis. Sinjuri, jgħid il-President, ħantikom l-opportunità sabiex titkellmu wara li nitkellmu fuq l-aġenda. Issejja nitkellmu fuq l-aġenda, għandkom proposta għall-aġenda tal-lum ta' tnejn. Mela, L-agenda tal-lum, memx bidliet l-agenda kif kienet proposta. Jekk ġobkom, ippermettu illi nkomplu għaddejjin bis-sessjoni tagħna ejja nifinalizzaw l-agenda. Mr. Tanok, please. Sur Tanok, joġbok. Jina naħseb li l fatt li qed nipposponu il-, voti mill-lum għal 6 ta' Mejju, jina naħseb illi dik hija l-ġurnata tal-elezzjonijiet fl-Ingilterra. Mhux aħjar tbidluha għal 5 ta' Mejju u mhux fis-6 ta' Mejju għax fis-6 ta' Mejju ħajkun l-elezzjoni fl-Ingilterra u żgur li ħafna membri mill-Ingilterra ma jistgħux ikunu preżenti għal vot. Għawek għandi proposta, sinjuri issa ħanitkellmu fuq l-aġenda. Wara li ndiskutu l-aġenda nistgħu nippruvaw nwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom. Issa dwar is-sessjoni tal-5 ta' Mejju ħandeċidu iktar qudiem. Mhux għalfejn deċidu s-sissa. Issa dwar il-voti Diġa tilkom il-voti ħajtieħdu fil-5 6 ta' Mejju, deċiżjonijiet dwar dik is-sessjoni ħanħduhom iktar tard. Eh, kieġobkom kollegi, ja nkomplu għaddim bid-diskussjoni tal-agenda u tamlu xiktar points of order għalissa. Mela, għatnejn, mem lebda bidla. Atleta, għall ġendet ta' atleta. Is-sessjoni għandha tibda fit